Good afternoon, colleagues. The session. Nofsar tajb il-kulħat. Is-seduta ta' 16 issa e, reġetin fetħet Ħudu postkom, grazzi. Grazzi kollegi. Mela. Colleagues, we are about... Kollegi, ħan nibdew is-sessjoni, nitlobkom ġentilment tieħdu postkom u tifhom il-konverzazzjonijiet tagħkom. Nixtieq ninformakom illi il-minuti tas-16 ta' Novembru qegħdin huma aċċessibbli hemm xi kommenti